Il-minuti ma' approvat. Verte Kolleginnen und Kollegen, wir haben alle die dramatischen Ereignisse des Signori, il-kol segwina, l-avvenimenti, l-avvenimenti drammatiċi fl-Ukrajina matul tmim il-ġimma. Rajna kif il-poplu tal-Ukrajina qed jiffaċċa punt drammatiku fl-istorja tal-pajis, xtaq nismim solidarjetà ma dan il-poplu, napprezzaw l-isforzi tagħhom u l-impen tagħhom sabiex jiġġieldu l-aktar demokrazija, ġustizzja. Divers individwi mietu b'riżultat tal-ġlied u fissem il-Parlament Ewropew xtaqt nisprim il-kondoljanzi tagħna mill-Parlament Ewropew u nwassal is-solidarjetà tagħna l-poplu tal-Ukrajna Hemm informazzjoni li rċevejna s-sitt Jilja nofsinhar Ilja Health inħelset mill-ħabs u f'din l-okkażjoni xtaqt nesprimi ringrazzjament lil Pat Cox, l-ex-president tal-Parlament, u Aleksander Krofnishki, l-ex-president President tal polonja għall isforzi tagħhom, ir-rol tagħhom kien ċentrali u wassal għal helsin ta' Julia Timoshenko. L-Ukrajna u l-poplu tal-Ukrajna tiffaċċaw sfida kbira, il-priorità numru wieħed għandha tkun li jkun hemm stabilità fil-pajjiż, kif ukoll niżguraw għaqda nazzjonali u rikonċiljazzjoni. Rridu naraw gvern stabli kemm jista' jkun malajr li jirrifletti x-xewqa tal-poplu, għandu jkun hemm elezzjonijiet ħilsa, anka fil-25 ta' Mejju l-Unjoni Ewropea l-Komunità Internazzjonali irridu joffru appoġġ għall-Ukrajina sabiex nevitaw kollass ekonomiku fil-pajis u sabiex niżguraw paċi dejjema fl-Ukrajina u demokrazija stabli. Illum għar nofsinar, delegazzjoni ad hoc ġiet lura mill ukrajina l-erba propju se nkun qed niddiskutu dan fil-plenarja. Ah, sinjuri bħala turija ta' solidarjetà għal dawk involuti u anka b'rispett tal-vittmi li tilfu ħajjithom waqt kienet jiġildu demokrazija nitlobkom tqommu bil-wifqa għal minuta ta' silenzju. meine damen und herren! vor mehr als zwei jahren kam es zu einem tragischen unfall vor der indischen küste in kerala. grazzi ħafna. iktar minn sentejn ilu sfortunatament kien hemm diżastru lil ilm il-kosta f'Korala fl-Indja u żewġ sajda ndjani tilfu ħajjithom xtaqna nesprimu l-kondoljanzi lill familjari u l-vitmi. l vitmi Salvatore Girone u Surla Torre żewġ Marines Taljani issa il-destin tagħhom kien fidejn il-ġudikatura Indjana. Minar ma nitlu fuq il-kwestjoni jekk la kozi u miex fondati jew le kontra dawn iż-żewġ soldati, xtaqt ngħid illi l-awtoritajiet Taljani res u tħassib tagħhom għal fatt li l-każ qed itawwal iż fissa mill-Parlament Ewropew insejjaħ lill-awtoritajiet Djani sabiex immedjatament japplikaw il-liġi internazzjonali, speċjalment il-liġi internazzjonali ta' u maquda fuq il-liġi tal-Bahar appuntu. L-Italja u l-Unjoni Ewropea ħajkomplu jġildu l-piraterija madwar id-dinja u rabtiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indja għandu jkunu bbażati fuq rispett reċiproku u rispett għall-istat ta' dritt internazzjonali. Ir-relazzjoni bejn żewġ naħat jistgħu jinbnew biss għabbażi ta' diplomazija u dialogu. Sinjuri, naddu issa għadħabir minnaħat għana l-Komitat Affrit Legali deċida lis sinjura Kari